Onorevoli deputati. Membri onorevoli. Fil-ftuħ ta' din is-sessjoni ġdida, aħna għal darboħra imġela li niftakru il-vitmi innoċenti tal-ħerba ta' omicidju li sar fuq livell internazzjonali. Fisimna l-kol jiena nikkondanna b'mod liktar sot u qawwi il-vjolenza inumana u nesprimi il solidarjetà tagħna u ħsibijiet tagħna li huma mal-vittmi, mal-familji tal-vittmi tal-attentati f'Barċellona, Cambri u il-Belt Finlandiża ta' Turku. Sfortunatament kien hemm ukoll attentati oħrajn illi saru il-barra mill-konfini tal-Unjoni Ewropea u aħna wkoll qegħdin rib ta' dawn il-pajjiżi mhux Ewropej fi ħsibijiet tagħna illi huma mira wkoll ta' din dawn l-atti barbari. Illum il-17 anniversarju tal-attakk tal-Twin Towers kien hemm minn dak iż-żmien ħafna iktar attakki u xorta waħda kull wara kull attakk is-saħħaħ id-determinazzjoni tagħna biex ninaqdu kontra terrorizmu u nuru solidarjetà tagħna u nuru l-istama tagħna illi xi darba ħajkonna dinja aħjar. Aħna tassew gburin bil-ħajja tagħna, bil-libertà tagħna, gburin bil-demokrazija tagħna li aħna niddefendu. Mingħajr ma nbidlu is-sistema ta' ħajja tagħna. Aħna bebda mod ma ħambaxxu rasna quddiem it-terrorizmu. Sfortunatament però llum ħajkonna niftakru wkoll vittmi oħrajn innoċenti li tilfu ħajjithom f'ukoll avvenimenti traġiċi naturali li laqtu mill-bieraħ reġuni tal-Unjoni Ewropea pajjiżi tal-Karibew u anki l-Istati Uniti. Niftakru f'dawn il-vitmi u nistedinkom il li namlu minuta ta' silenzju. Onorevole Danti, prego. Onorevole Danti, grazie Sur President. Jina il-bira fil-axija fil mietu fiftit għansi waqaw fiftit sijat l-istess ammont ta' ilma illi soltu jaqafit minn xhur. U dan wassal għal mewta ta' sitt minn nies fostom familja sieħa u tnejn minn nies għadhom mitlu fejn. Sur President, jina nitolbok għax inti t-ġamil għamilta billi tiftak ftakart l vitmi kollha tal-terrorizmu u anki ta' vitmi tal-dizastri naturali illi u wkoll nuru solidarjetà kondoljanzi tal-Parlament Ewropew u ċittadini kolla Ewropew l belt tal-Livorna li tant intlaqtet b'mod kifer ħabba l-problemi. Jem, għalissaw nixtieq li nuru mpenn imsaħħaħ kontra il-bidla fil-klima għal-linja tal-politika ambientali l-ġodda biex naraw illi dawn l-avvenimenti ta' niket illi laqtu l-laċtija jibira ħema anki ovvjament jolqot il-kulħat Ewropa anki bnadi oħra nittamaw illi aħna nuru din is-solidarjetà b'dan il impenn imsaħħaħ kontra il-bidla fil-klima Ferdante, jina ninaqat miegħek fl-istibijiet tiegħek nitgħamal il-Parlament Ewropew eh, jiġi u anke l-Ewropew kollha kemm jiġilet kontra din dan il-fenomenu bidla fil-klima. Sfortunatament dawn l-avveniment qed naraw fl-Ewropa l barra mill-Ewropa qegħdin iwasluna sabiex insaħħu dan l-impenn tagħna. Onorevoli Pittella. Grazzi. Jina u koll naqsa miegħek l-istess ħassib tiegħek inti tkellim dwar Richard dan dawn l-aħħar sijad u fakkartna illi l-attak terroristiku u koll li kien seħ fi Twin Towers. U nfakkar l-44 senilu, 11 ta' settembru, miet fil kaza Rosata fi ċile mexxej kbir eh, demokratiku soċjalist Salvador Allende. Jien kelli 14 sena dak iż-żmien. Meta kont qed nisma' din l-aħbar fuq ir-radio u l-klim tiegħu jibqgħu tambrin ehm, ġo moħħi. Intom tistgħu toqtluni imma qatt ma taqtlu lili u l-valuri tiegħi. Dawn irridu nkomplu Niftakru għal dan il-klim tal-jende, għamisċa biex il-kol flimkien ikunu nistgħu niġildu kontra kull attentat kontra demokrazija, l-libertà u d-dinjetà tal-persuni. U għalhekk aħna nemlu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna nħobbu eh, l-Ewropa u rridu Ewropa iktar b'saħħitha kun integrazzjoni Ewropea iktar b'saħħitha. Grazzi. Reverie Prust. Iva, grazzi ta' din il-minuta ta' silenzju għal vittmi tal-urgan Irma l-iktar tal-Karibew li laqgħet ukoll anki territorju Ewropew bil San Martin. Imma nixtieq ukoll nawgura kuraġġ li min qed jagħmel tfittxija u salvataġġ biex unittamaw illi x-xogħol tagħhom jintemm malajr u ma jkunx hemm ħafna fatalitajiet Nixtieq ukoll ringrazzi l-mobilizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea u anke x-xogħol ta' DG Echo taħt Komissarju Stenidis f'tal dik li hija l-Aġenzija ta' Reazzjoni ta' Urġenza, Emerġenza u din turi s-Solidarjetà Ewropea u nittama li jkun hemm mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà Ewropea sabiex ikonna strateġija ta' rikostruzzjoni ta' u tiswija aħna nuru illi dinja ta' priorità lina. Importanti li kollha koordinament fuq livell tal-Unjoni Ewropea ta' biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal riskju ġodda li qegħdin ħamtu wiċċna magħhom u biex ikun se għal kriżijiet li huma aktar fuq skala kbira ta' katastrofi li jista' nħabtu wiċċna magħhom milli nagħtu aktar importanza il għarfien espert tagħna infrastruttura ta' protezzjoni kol ta' sikurta ċivili li jeżisti fl-Ewropa. Grazie onorevole. Grazie onorevoli Prost kif taf il e, pajizi kollom jamlu din it-talba tar reattivazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà. Ġifieri naħseb repubblika ta' Franza ħad titlob il-Kummissjoni Ewropea li interveni. Aħna f'din is-sessjoni fil-fatt nivvotaw ukoll fuq deroga ta' biljun u 200 miljun għal terremot illi laqtat l-Italja ċentrali għal dik ġifieri li jessef il-Fond ta' Solidarjetà dejjem kienet hemmhekk meta kien hemm bżonn dejjem użajnija meta kien hemm bżonn naħseb li dan ukoll huwa mument fejn nagħmlu l-istess ħaġa. Ħan biex nibgħatu dan il-messaġġ ta' solidarità u mhux se jonqos tonqos azzjoni minn naħa tagħna. Anki Franza eh, kienu eh, mill-qotin eh, minn dawn il-kataklizmi ġodda. Aħna ħanamlu mill-almutana biex provaw nivotaw mill-aktar fis bħala Parlament fuq il-proposti kollha li jsir jgħaddu mill-Kummissjoni għal dawk li huma derogi tal-Fond ta' Solidarjetà e, meta jkun hemm bżonn għal pajjiżi li jkunu milquta mill-aħħar kataklizmu. Onorevoli Karim u mbagħad Onorevoli Carver. Onorevoli Karim l-ewwel. Sur President, grazzi, żewġ punti fil-qosor. L-ewwel nett illum jiena qrajt rapport li nħareġ miċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit fejn saħqu fuq id-diskriminazzjoni li issa qegħdin ħabtu wiċċhom miegħu f'ħafna forom differenti u dan is mill-Ministru tal-Gvern tar-Renju Unit nista' nitlobkom il-permess tal-Uffiċċju tagħkom biex ittuna l-għajnuna neċessarja e hija bżonn il-Gvern eh, tal-Renju Unit biex din il-kwistjoni tixxejjen mill-aktar fis u din it-tip ta' diskriminazzjoni ma tiġix tollerata u dan eh, fakkarni fira tal-modi fejn kien hemm riklami kienu jgħidu kienu jgħidu s-suwet u l-klib mhumiex permessi hawnhekk u aħna mhux se nittollew dan it-tip ta' diskriminazzjoni. It-tieni ħaġa x'istat għandek fl-uffiċċju l tiegħek sur President f'termini ta' lotja ta' Premju Sakharov meta il-persuna li għandha din il-premju qed tagħmel attivitajiet rasisti u qed tagħmel azzjonijiet li jmorru kontra l-ispirtu ta', meta, ta dan it-tip ta' premju li nata lila. Kif nistgħu nagħtu neħħu premji illi nkunu aħna tajna dawn iċ-ċirkostanzi? È difficile poter eh, intervenu. Huwa diffiċli li aħna nintervjenu fuq deċiżjonijiet li nkunu diġà ħadna fuq nġiba ta' xi Għana Aħna nagħmlu evalwazzjoni tal ta' persuna ehm, fuq persuni li kellhom il-premju Sakharov issa jekk hemm xi ħadd qed jmur kontra l-ispirtu ta' din il-premju ma għandna bżonn forsi kien informazzjoni jekk imnaħa tiegħek imbagħad ikollna tweġiba jien naħseb diffiċli nkun nistgħu nintervjenu ex post fuq dak illi qed jiġri. Orvely Carver. Grazzi, jina xtaqt u kol naqat ma sorprost għax dawn u kol il-traġedi mux biex laqtu l-Karibew u territorji franċiżi immem u kol territorji tar-Renjonit e, illi u kol n-tlaqtu minn dan l-urgan tant kifer anki in pajjiżi indipendenti sovrani wkoll intlaqtu, ġifiri nistgħu jekk eġabkom ehm, naraw nagħtu appoġġ il dawn il-pajjiżi Karibew ikunu jkunu jkunu territorju ta' tal-Unjoni Ewropea, jkunux le, dawn intlaqtu u ejja nippruvaw neħu l-politika minna dil-biċċa tax-xogħol. per quanto mi riguarda non esiste. Iva, jena li meta jidġu għal daw l-affarijiet, meta solidarieta memx differenzi, kif ukoll meta natu namlu minuta ta' silenzja biex eh, nfakru il-vitmi kolla li nġew mill-quta. ġu l Ewropa kif ukoll il-barra mill-Ewropa. Irviri, jiġifieri, mux mux bisa terrorizmu t Ovvijament, memx distinzjoni eh, bejn vitma u oħra, un bat fuq l fanta solidarieta nifsu Eh, dan bat fidejn li stati membri mot individwali li jihdu deċiżjonijiet tagħhom. Onorevoli Jimenez Berril. Grazzi ħafna u grazzi ħafna, President. Jena nishtiq infakkar u koll kif eh, fakarna u koll il-vitmi kolla u kif għattint u għattajib memx differenza bejn il-vitmi imma nasab għanna bżon nsemmu kol il-vitma ta' terremot fil-Messiku eh, u nafu illi dawn kienem ħafna vitmi u dan huwa pajjiż eh, ħabib fratern tal-Unjoni Ewropea għalhekk naħseb li huwa importanti illi eh, natu appoġġ ukoll il-Messikani u għall-gvern tagħhom. Grazzi. Grazie come presidente della delegazione Alla President, nixtieq infakkar ukoll il-vitmi tal- terremot, ta' grazzi tal-li semmejt ovvjament jiena eh, inkludejt il-kulħadd din il-minuta ta' silenzju għaliex kulħadd intlaqat b'dawn il-avvenimenti koroħ fis-sajf li għadda, sajf li għadda, mellek ma nkom xejn iktar xizidu, unkomplu ma seduta li temmejna fl-ulju. Il-minuti ġew asma li l-kom, għandkom x'kommenti? Le, mela dawn ġew provati. Fid-dawl tal-irtirar tal-Sur Peter Max u Glenis Milmot,